tistaw tarawhom f'dokument u mhux ħanoqgħod naqrawhom allura. L-awtorità ġudizzjarji Taljani talbu biex ikun hemm omenità eh, parlamentari fuq is-sur eh, Alberto Fiori li tiġi mneħħija b'referenza ma' kas li jem fil-qorti Vincenza. Skont artiklu 6.2 ta' regoli ta' proċedura dini, il-kwistjoni ġiet irreferuta l kumitat tal-Affarijiet Legali. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll talabni biex nagħmel korrezzjoni fuq dokument eh, partikolari. U eh, dawn huma dettalji ta' dan tistgħu issibuhom fil-minuti tal-aħħar seduta. Il-minuti skont artiklu 16 ta' reglu tal-proċedura jistgħu jiġu jusab bħala dotatija grupp jew erbajn MEP ma jresqux mozzjoni sabiex eh, ikun hemm approvazzjoni b'votazzjoni.